Signori. Onorevoli membri. Minħabba l-movimenti migratorji, aħna issa qed ikollna dan l-eżam storiku illi nistaw nirbħuh u nadduh biss jekk naħdmu flimkien u nuru solidarjetà ma' bqiet tad-dinja għalhekk aħna ħankunu qegħdin nivvutaw fuq mozzjoni sabiex ikun hemm resettlement ta' 120,000 refuġjat. Il-kriżi umanitarja tista' tiġi indirizzata biss jekk naħsbu f'termini ta' dimensjoni esterna tal-problema, is-sitwazzjoni eh, fis-Sirja, speċjalment fil-pajjiżi ġirien tas-Sirja li kuljum sejra għall-ar dejjem qed tiddeterjora u minħabba fek iktar u iktar nies qegħdin jitilqu lejn l-Ewropa vjaġġ tassew perikolus. Inna sitt snin il-saddejjin il-vjolenza dejjem tiżdied, splodiet f'daw l-aħħar xhur u dawk li jirnexxilhom jħarbu bħajjithom jitilfu l-opportunità illi ikollhom għajxin f'pajjiżhom illi ikollhom ħajja tajba, ħafna minnhom jgħixu f'faqra bjed 4 miljun Sirjan reġistrat qegħdin fit-Turkija, fil-Ġordan u fil-Libanu bis-saħħa tal-ġenerosità ta' dawn il-pajjiżi sa qegħdin jgħixu taħt ċirkustanzi diffiċli hemmhekk. Il-pajjiżi ospitanti, speċjalment il-Ġordan u l-Libanu, però issa u l-limitu tagħhom ma jistgħux ikampaw iżjed U aħna nek għedin nipruvaw nejnu l-iktar nies li tassew għandhom bżon fuq il-frontieri ta' dawn il-pajizi l UNHCR edha tejn manki ehm, b'mod finanzjarju, ħafna minnkom it-għajtu ma' Sur Gutierrez iktar minn din il-ġimgħa. Iżda, sinjuri, UNHCR u l-pajzi ġejjel ma jistawx jitħallew waħedhom ma jistawx inħalluhom għal rashom. fil 2014 kellna l-fond medazza biex nejnu mod bażiku nagħtu provizjonijiet ukoll il daw il-pajjiżi li qegħdin jgħinu Eh, Signora Mogherini kritna li 4 biljun euro suppost għandhom jintnefqu f'dan il-fond. Sissa sinjuri, 40 miljun euro intefqu u mill-budget Ewropew kellna biss 5 miljuni li ta' Għalek, jina nishtiq illi nikteb itra li president tal-Konsil u nagħmel referenza talba li għamilt il-ġurja dit nejdilom bil tittieħed azzjoni medjata sabis il-flejes li jem disponibli jina taw. Qed nitlob lill kummissjoni biex taċċerta illi l-fejja skolla li hemm disponibbli għal għajnuna fil-Baġġit Ewropew jingħataw lil Libanu, il-Ġordan u anki Turkija u s-Sirja jkunu possibbli. Jekk ma jirna xinix namlu dan, sinjuri, allura aħna ħajkonna iktar problemi milli għandna attwalment. il kredibilta tagħna kollu tiddependi fuq dan kollu tiddependi fuq il-flejjes illi aħna warrabna biex nejnu daw il-pajizi fil-fat jaslu f'dawn il-pajizi. Grazzi tal-appoċ ta'kom jina ħanko qed nippubblika dil-litra u nitlob biex jekk ħajkun hemm summit straordinarju, allura l kapita Stasu statu gvern jintalbu sabiex iħallsu dawn il-flejes immedjatament. Habiba. Sue Weber. Herr Präsident, wir sind in einer außergewöhnlichen Politik. Präsident, għadin situazzjoni politika straordinarja bħalissa fl-Europa. Na sfidi gbar ħafna u d-dina, u d-dina u na d-dina sessjoni speċjali l lumba paċta ta' grupp tijaj. Donatu messaċ ċar u tonti li l-Europa tista twettaq il-wedit tagħha nuru s-solidarjetà aħna fl-Ewropa u barra minna. Aħna bħala EPP napoġġaw il-pożizzjoni tiegħek kompletament id nagħtu sinjal li pjata dinja fi sem il-grupp tiegħi nixtieq ngħid li dan huwa biss l-ewwel pass hemm ħafna żiċir jsiru jridu nindrizzaw ħafna iktar problemi bħal pereżempju frontieri sikuri ma' pajjiżi terzi u E, ritorn sigur lura lejn id-dar li l pajizom l parti biss minn pakket sħiħ li ħajkun qiegħed jipprovdi tweġiba komprensiva minn naħa tal-Ewropa PPA li e juri li l-Ewropa lesti li taġixxi wara aħna nappoġġja proposta tagħkom grazzi. Grazzi ħafna Sur Pittella kieġbok. Fil-qosor il-Grupp Soċjalista jinsab konvinti li l-lum il-Parlament ħajkun qiegħed jagħti sinjal qawwi messaġġ ta' solidarjetà u ta' attenzjoni għal rifuġjati iżda wkoll ċittadini Ewropej. Aħna naqblu ma' litra tiegħek nappoġġaw ma' l-ispirtu u t-talba li ħassir il-Kunsill u Kummissjoni Middera hemm xi problemi bl-interpretazzjoni Ġermaniża jgħid il-President. u President Gentleman qed jitlob lill-kabina Ġermaniża jekk għandu jitkellem Franċiż, forsi tistgħu titraduċuni. Sewa, Sur Pittella. mela kont qed ngħid li aħna naqblu mal-ittra tiegħek it-talba illi qegħdin nagħmlu min-naħa tagħna l-Kunsill u l-Kummissjoni sabiex timmobilizza r-rizorsi li għandhom sabiex jgħinu situazzjoni ta' refugjati fil-ġordan, fil-Liban u fil-Turkija. Nixtieq naprofitta daqsxejn ruħi minn din l-okkażjoni sabiex fisem il-grupp kollu tiegħi nati ringrazzjament mill-qalb, ringrazzjament qawwi għall-volontira kollha, għall-NGOs kollha illi qegħdin jaħdmu e, issa stess bħafna mħabba, bħafna passjoni, bħafna bħafna eh, kompetenza. thank you for the support. Thank you. Grazzi, grazzi tal-appoċ ta'kom. Nishtiq nirringrazzjakom ta' din l-inizjattiva. Il-biraħ matul id-dibattitu ma' Sur Timmermans għajjimna din il-kustjoni tan-nuqqas ta' finanzjament minnaħa tal-Unjoni Ewropea aħna għalek nistaw nappoġġaw din l-inizjattiva u ma nistax nifhem meta l-Unjoni Ewropea fil-budget tagħha tal-loka numru ta' biljuni li se tkun qed tagħti lil ġnus maquda imbagħad wara l-kriżi ftit miljuni biss fil-fatt ġew trasferiti għalhekk jiena nappoġġa din l-inizjattiva u nittama lill plenarja kollha tista' tappoġġa din l-inizjattiva ħli forsi xi eċċezzjonijiet fuq dik in-naħa tal-ewla. Grazzi, is-Sur Lamertz. Sur President, Mela, qabel ma nitkellem nixtieq nistieden dawk li qed jaġitaw ruħhom minimu ta' rispett għalmenu biex iħallu l-kollegi jitkellmu. Jiena wkoll nixtieq nagħti nappoġġa din il-proposta. Iva, se nasal għal punta point of order tiegħi, ħalluni nitkellem. Mela, point of order huwa dan. Su President, se nadottaw test illum bħala urġenza U jina nishtiq ninsisti fisem il-grupp tijaj illi jekk il-Konsil ibiddel mod sostanzjali nirrepeti, mod sostanzjali, ma posta l-Komissjoni ninsisti biex dan il-Parlament ikollu id-dritt u jiġi rispettat li aħna niġu neġaw rinkonsultati. Dan kien point of order u minn flok taċi tal-ruħek l-ewwel tismani jekk jogħġbok qabel ma tibda tajjat. Vielen Dank, <clears throat> Herr Lambert. Grazzi, tassew sur Lamberts e sur Fox. sur President, aktar kmini inti għat li inti tridna nejnu l-dawk li huma l-aktar fil-bżon. U migranti qabel miegħek imma dawk li huma fil-bżon mhumiex dawk li għandhom is-saħħa u l-kapacità li jimxu mis-Sirja sal-frontieri tal-Ewropa dawk l-aktar li huma li għandhom żonnajnuna huma dawk li qegħdin fil-kampijiet ta' Turkija u il-Lebanon. Għalhekk aħna se nivvotaw kontra din il-proposta għaliex ma nemnux li jekk niftħu l-frontieri tagħna għal dawk li jaslu fuqhom huwa l-aħjar metodu Apparti minn hekk, ma ħsibx wara aħjar prinċipju illi l-Unjoni Ewropea jew fi klimek tisforza l istati membri jaċċettaw lil ċertu immigranti f'dak il-pajjiż kontra rrieda tagħhom. Istur Skiliotis. Grazzi tassew, Sur President. aħna ma nemnux li din l-inizjattiva hija bittuża biżejjed. Din din mhix biskriżjom nitalja jew kol gwerra l-istituzzjonijiet Ewropej irridu jippruvaw jistabilixxu l-paċi f'dan ir-reġjun. Nemnu li huwa inaċċettabbli li l-istati membri qegħdin jarqu l-frontieri tagħhom illum il-ġurnata u mhumiex qegħdin jarfu din il-kriżi umanitarja. Aħna għalhekk nappoġġaw din l-inizjattiva irridu naddu mill kliem għal fatti dawn il-persuni għandhom bżonn lajnuna u l sati membri bħal l-Italja u l-Greċja għandhom bżonn lajnuna u għalhekk għandna nappellaw għal aktar għajnuna għandna nadottaw approċċ holistiku għal din il-problema tar refuġjati fl-Ewropa. Grazzi, Sur President. Is-Sur Farage. Sir Schultz, l-UNHCR jgħidu illi bħalissa hemm 59 miljun persuni li ċajlhom minn pajjiżhom madwar id-dinja li jekk nivvotaw għal din riżoluzzjoni llum għal din leġislazzjoni llum inkunu qegħdin nibatu messaġġ, messaċ illi l-Ewropa lesta li taċċetta kemm hemm bżonn persuni. Din hija xi ħaġa politikament u fiżikament impossibbli ma jkunx aħjar li kieku aħna naħsbu fil-Konvenzjoni ta' Ġeniva tal-1951 u definizzjoni ta' x'inhuwa sew rafuġġjat huwa persuna jew persuni li riżultat ta' ta' razza tagħhom, reliġjon jew it-twemmin tagħhom qegħdin f'periklu ta' persekuzzjoni jekk aħna bħal stati membri kapaċi napplikaw din id-definizzjoni u nqenin rafuġġjati, ikolna l-appoġġ anke ta' ċittadini tagħna. Jekk niftħu l-bibin tagħna għal miljuni ta' ta' refuġjati u li kolla eżdu ta' proporzjonijiet bil anke nejnu li traffikanti u waslu sabiex aktar persuni jerqu fil-Mediterran dan kollu ma jagħmilx sens. Sur Borelli, grazzi Sur President. Il-grupp FDD mandux pozizjoni komuni, id-delegazzjoni italjana temmen u tkompli tisħaq fuq it-talba tagħha. Siamo, siamo convinti Aħna konvinti li l-Ewropa għandha tilħaq il-valuri tagħha ta' Ewropa u dawn l-istati membri m'għandhomx jitħallew waħedhom biex jaffaċċjaw din is-sitwazzjoni ta' emer emerġenza. Grazzi tassew, Revoli Borelli, din kien komment interessanti ħafna. Is-Sur Vlimski. Grazzi Sur President. Jena naħseb li inti bħala president esprimejt opinjoni mal-Kamra U ma naħsibx li kien meħtieġ li kuna dan id-dibattitu, aħna kieku preferina li kuna dibattitu fuq dan is-suġġett. Qed nitkellmu fuq din is-sitwazzjoni fejn ma tafx min jista' jitkellem u min ma jistax. Inti qed tagħmel ħsara demokrazija fl-awla. Jekk dan jekk dan is-suġġett mhux suppost Inti qed tagħmel ħsara l-demokrazija fil-Parlament jekk dan is-suġġett ma titrattax f'dibattitu mal-awla kollha. Id-dinjità ta' din l-awla tiġi rispettata, deċiżjonijiet importanti għandu jkollhom dibattitu qabilhom, u m'għandniex nieħdu deċiżjonijiet eh, ta' malajr wara dibattitu bħal dan b'ħafna konfużjoni. Dak li qed niddeċidu fuq llum huwa punt li jrid jiġi indirizzat b'ċertu urġenza hawnhekk qed nitkellmu fuq ir-relokazzjoni ta' rifuġjati madwar l-Ewropa u hemm ħafna reżistenza mill-Istati Membri u l-prinċipju anke ta' sovranità tal-Istati Membri hija xi ħaġa li qegħdin nikkontradixxuha. Suppost ħan nivvotaw biex ngħinu għandna nivvotaw biex ngħinu l dawn il-persuni f'pajjiżhom stess u mhux nimponu affarijiet fuq fuq l-istati membri meta mhux kulħadd jaqbel li dan għandu jsir. Grazzi. Grazzi tassew. Grazzi sur Verħostatu u kol tal-kommenti għak sur Timmermans. Ixċe jitkellem, grazzi sur President tal-jettatini il-mikrofonu. Id-dinja għandha qudiema kriżi tar refuġġati Is-sur Farage għandu raġun li semmi dan il-fatt, din hija kriżi tar refuġġati li ser tibqa' magħna anke fis-snin illi ġejjin. Irridu l-ewwel insolvu l-kriżi immedjata ta' bħalissa jekk irridu imbagħad nindirizzaw il-kriżi iktar wiesa' Illum bħala Ewropej għanna l-sfida fuq livell politiku, fuq livell umanitarju u ikolli najt anke fuq livell morali. Aħna kapaċi li noffru soluzzjoni, soluzzjonijiet illi huma realistiċi li huma anke f'konformità mal obbligazzjonijiet legali tagħna u anke huma f'konformità mal-kuxjenza tagħna. Jiena nixtieq ngħid illum fisem il-Kummissjoni Ewropea illi aħna grati ħafna lejn il-Parlament Ewropew talli fimtu kemm din hija sitwazzjoni urġenti. Aħna grati wkoll lejn il-President tal-Parlament talli ħa irridni fidejh u offra il-possibilità li jkollna vot illum sabiex Iż-żewġ istituzzjonijiet taħt it-tmexxija tal-Parlament Ewropew jistgħu jgħidu lil membri tal kunsill illi issa huwa il-moment li nieħdu azzjoni. Nieħdu azzjoni għabbażi ta' prinċipji umanitarji. Aħna maħniex qegħdin ngħidu li għandna niftħu l-frontieri tagħna għal kulħadd imma illi nisimgħu l-kuxjenza tagħna u mux nisimaw dawn l-istejjer illi dawn il-personi tiħarbu mill-gwerer għandhom jibqaw il-bot minn xtutna jena inselmilkom u nirringrazzjakom ħafna tal-li ħattu din l-opportunità.